Mela, fil-bidunat, qabel nibdew il-voti nixtieq eh, natikom aħbar. Dan huwa dini aħbar importanti għallin għal kol Nixtieq nitlobkom biex tisimgħuni sew għal dak li se ngħid. Koleżanki i koledzy. Dis kollegi, Illum fil-bini tal-Parlament Ewropew aħna qegħdin nintroduċu il-Wi-Fi. Grazzi għal Wi-Fi aħna nistgħu nagħmlu użu mid-disponibilità ta' l-użu tal-internet fil-bini kollu. Ġifri fl-istituzzjoni kollha kemm tistgħu tużaw il- l-smartphones, l-iPhones, netbooks, Il-signal huwa disponibbli mhux biss fil-ħdan il-plenarja, jew inkella fil-kmamar tal-kumitat, jew inkella kmamar oħra, imma anki fil-spazju ġenerali. Iġifri fejn intom fejn tkunu fejn tkunu fil-bini tal-parlament intom tistaw tużaw il-Wi-Fi. Din ovvjament bidla kbira meta namministraw il-ħin tagħna fiħdan il-Parlament, ġifri hija ta' użu tajjeb ħafna. Mela f'din l-okkażjoni jiena nixtieq nifraħ lit-tim ta' Direttorat Ġenerali tal-ICTAC, is-Sur Rainer Villandem li għad bil-qeda maġembi u li rnexxielu verament u ħaħsib dan il-proġett briqqa kbira. Id-disponibilità tal-Wi-Fi jew waħda mill-innovazzjonijiet li ħna introduċejna din is-sena u nixin nfakkarkom mill-ġdid li id-direttorat ITEC u l-kollega tagħna Viċi President ġifri direttorat tal-IP għamlu sistema elettronika tal-votazzjoni u Għanna u koll il-A4AM, Europarl Mobile u iTex website. Dama kolla disponibli. Kif tistaw taraw għanna ħafna titjib li introduċejna din is-sena u dan ifaċilita kol ix-xogħol tagħna u lek nixtieq nifraħ mill-ġdid lill-impjegati kollha il-persuni ħadmu f'dan is-servizz u d-direttorat ġenerali kif ukoll lill-kollega tagħna is-Surviland. Proset tassew.